Nixtieq insellem anka lill-udjenza li qiegħda tismana fil-gallerija. Mela, il-minuti tal laqgħa tal-bieraħ diġà tqasmu jekk m'hemmx kummenti mela il-minuti huma maddottati.